biraħ dwar rakkomandazzjoni mill komitat Juri biex man nesqux objezzjoni ta' rat delegat, ta' rat delegat u ma kienx hemm ebda oġġezzjonijiet fil-iskadenza 24 si ġveri biqbil mal-regola 105 paragrafu 6 ir-rakkomandazzjoni hija approvata u dan ħajkun ippubblikat għada għada nhar l-erba' it